Die Sitzung ist eröffnet. Der Präsident hat Mela ħaniftaħ din eh, sessjoni. Fuq l-MFF u li ju 2019-288 din hija rikonoxxuta għandna skadenza ta' tliet xhur għal l-espressjoni li issa jinbeda mis 16 ta' Mejju 2020. Naddu għalhekk issa għall-ewwel round ta' votazzjonijiet fuq riżoluzzjoni konfirmata MFF ġdid. U nibdew l-assistenza makrofinanzjarja mal-imsieħba anke fil-kuntest tal-kriżi tal-pandemika COVID-19 eh, u miżuri eh, temporani fuq il-kwalitajiet ta' ċertifikati u liċenzji il-tariffi eh, tal-infrastruttura tal-portijiet u rabba pakket ferroviarju Il-proċedura tkun l-istess bħal ġranet ta' qabel votazzjoni miftuħa mill-9 u l-10 Din hija votazzjoni nominali bejn il-membri parlamentari li jistgħu jresqu il-vot tagħhom fil-dokument li hemm fuq il-portal tal-plenarja. Votazzjoni miftuħa għalhekk sa l-10 sal-10 kwart u mbagħad ir-riżultati jkunu disponibbli fis-sija kwart sessjoni magħluqa. muss die Sitzung leider nochmals eröffnen. Ich habe hier zu schnell umgeblättert und habe einen. Nerġa' niftaħ is-sessjoni għax għaġġilt wis. U bist paġna. Nixtieq nirrikonoxxi il-fatt illi fuq ir-riżoluzzjoni tal-Pex u Agri u negozjati interistituzzjonali wieħed 70A u il-ftuħ. Nar l-erba irċivejt emenda e, għabbażi ta' 172 fuq id-deċiżjoni għagri nivvotaw fuq in-negozjati. Il-votazzjoni ħassir fi tlieta u kwart. Fuq il-pesh bat id-deċiżjoni li jinfetħu n negozjati ma rċivejt l-ebda negozjati mresqa fuq dan il-punt. Ġifri possibli li daw negozjati fuq il pesċim mdew suraj kart Iva xtaqt nispiega l fej edin oġezzjonaw għal mandat ta' negozjati diretti għal riforma tal-PAK. Nifmu sew li riforma tal-PAK bżonna bżon nintawlu anki eh, negozjati u naċċertaw li kum ċertu ċertezza għal-bdiwa ma' kumitat Agri deċida li dan tiġi prolongat minn minflok għal sena għal sentejn. Għalek, din id-deċizjoni tsir tiswa 100 biljun euro u din hija deċizjoni t fil-Kumitat Agri aħna bħala ħodor nħossu li dina teħtieġ diskussjoni fil-plenarja u għalhekk ħakunu għadin nivotaw fuqha, mhux qegħdin nivvotaw kontra l-estensjoni, imma qed nivvotaw kontra l-mandat ta' negozjati diretti. Aħna rridu li ninnegozjaw il-mandat hawnhekk, hawnhekk f'din il-plenarja għaliex deċiżjoni ta' 100 biljun euro jistħoq ilha dibattitu hawnhekk fil-plenarja. Fuq hekk għadin nivotaw u għaddu dobbi kollegi kollha tagħna sabiex jivotaw kontra l-mandat ħalli kun jista' jkollna diskussjoni plenarja fuq din il-kwistjoni f'Ġunju. U dan, jtina ċans bizzej biex unbat jittieħdu deċizjoniet u nittama illi kollegi tijaj jifmu l-oġezzjoni tagħna sabiex nivvotaw għal ehm, diskussjoni plenarja. rapporter fl għal qal illi għandna bżonn ta' mandat ċar b'saħħtu nista' naċċertakom illi l-aqwa mandat l-iktar wieħed b'saħħtu li jista' jkollok huwa mandat mill-plenarja. U mela ejja niżguraw li kollna mandat tal-plenarja f'Ġunju u għalhekk nivvotaw eh, kontra eh, mandat dirett tal-Kumitat Agri Bess. Grazzi. Grazzi ħafna lilek, Sur Eckhart. Ta' dik l-ispjegazzjoni. U għadirni għal l-izbal li għamilt, skużani tal-biz dak il-punt. Nittama li ma kienx izbal kbir ma fil-proċedura. Grazzi, eh, sessjoni maluqa.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

Mela għanna r tal-ewwel round ta' votazzjonijiet tal-lum. Il-proposta ta' riżoluzzjoni tal-MFF rizorsi propri beni tal-rkupru ehm, votazzjoni finali. Votanti kellna 793 505 votaw favur, 119 votaw kontra 69 astjenew għaddiet. għajnuna makrofinanzjarja li pajizi msiħba tal-viċinat u eh, ta' skabbir fil kontest tal kriżi COVID-19. L-ewwel element maddiċ, it-tieni emenda maddiċ, it-tielet emenda maddiċ. Miżuri temporani fuq il-servizzi blajru, l-emenda 28 maddiċ, emenda numru 7 maddiċ, emenda numru wieħed disa 15-20 għaddit, 10-17-23 għaddit, 3-17-23 għaddit, 29 maddit, 18-24 għaddit, 13-15 19 u 25 għaddiet emenda 6 24 20 u 26 għaddiet emenda numru 8 27 għaddew. Miżuri temporani fuq il-validità ta' ċertifikati wkoll u liċenzji omnibus l-emenda 456 Dissa u għaddew, emenda wieħed seba maddiċ, emenda tlieta maddiċ, emenda erba, ħamsa, sitta, disa, għaxra, ħdax, għaddiet. L-emendi tnejn, tminja, maddewx id-dritti tal-użu tal-infrastruttura tal-partijiet emenda wieħed maddiċ, emendi 16 maddiċ, emenda Tlieta ħamsa disa u għaddiet. Emenda tnax maddeċ. Sitta tlettax maddewx. Emenda 7 14 maddewx. Emenda 17 maddeċ. Emendi tnejn 4 8 għaxra u 15 għaddew il-vot fuq ir raba pakket ferroviarju, l-estensjoni tal eh, l-estensjoni emendi 5, 15, 26 għaddew, emendi 6, 16, 27 għaddew. Emenda 7, 17, 28 għaddat, 18, 29 għaddew.

u daw kienu allura il-voti. Ir-riżultati tal-votazzjoni se sedaduta issa sospiża sal-4 kwart fejn imbagħad ħajkolna t-tieni round ta' votazzjonijiet. Grazzi l kulħadd il-ħidma tajba.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

Dear President. Nobody's listening. <laughs> So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Eżis kollegi, nerġa' niftaħ is-seduta. Il-Partit Renew Europe ħa ċertu deċiżjonijiet u dawn deċiżjonijiet ħassibhom fil-minuti ta' din il-laqa u millum ħajibdew jitlu fis dawn il-bidliet li deċidew dwarhom mela il-riżultati tal-votazzjoni tal-lum dwar l-għajnuna finanzjarja minħabba l-pandemija tal-COVID-19, il-proposta tal-Kummissjoni L-operazzjoni ta' servizzi tal-ajru proposta tal-Kommissjoni wkoll li kienet adottata wkoll u il-bosta miżuri wkoll fuq il-liċenzji u l-permessi wkoll kienet adottata il- proposta tal-Kommissjoni fuq il-miżati tal-infrastruttura portwarja, il-pakket tal-ferrovija, proposta tal-Kommissjoni u kienet adottata u il-miżuri provizorji għad-deċiżjoni deċiżjonijiet u negozjati fuq l-agri u l-fond ta' garanzija fuq eh, dan fuq il-negozjati interistituzzjonali kien hemm il-konferma il konferma għabbażi tat-talba min-naħa tal-partitu kollha ġifieri negozjanti jistgħu jibdew bin-negozjati. Issa minħabba r riżultati li illi inkisbu mhux ħajkun għat-tielet round ta' votazzjoni il-minuti ta' 13, 14 u 15 ta' Mejju ħa jkunu ppreżentati għall-adozzjoni fis-seduta li jmiss tal-plenarja u id-deċiżjonijiet ħajitresqu wkoll quddiem il-membri b'hekk nista' nagħlaq is-seduta ta' din il-plenarja. Nringrazzja ħafna lis servizzi kollha nawguralkom il-weekend it-tajjeb u doħsib takom infuskom ta' saħħitkom. Saħħa.